tal-użu ta' risorsi umani. Nirrelativizzaw il-kussjoni tal-rizorsi naturali anka jekk dan ma jfissirx ma nix insibu soluzzjoni li hemm bżonn. Grazzi ħafna Komissarju De Gucht. Bekk wasanna fit diskussjoni sabiex nagħlqu kena sitt riżoluzzjoni sottomessi mill-ħodor li sijar il-GUE, il-PPE, l-ALDE u l-SND. U dan i wasanna l-votazzjoni skont l-agenda jissana votazzjoni fuq sitz rizoluzzjonijiet fuq violenza kontra nisa fl-Indja għanna rizoluzzjoni konġunta. Imres għamen sitt gruppi politiċi u sur Paxka illi huwa favur. Favur kontra votu unanimu mill-istanara. Fil Issa, sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-Bahrejn, dwar il-Bahrejn, għanna riżoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi politiċi, Ostur Paxka, fuq paragrafu 10 għanna dorali. Miss senjur Andre Kieni. Grazie, President. Fisem il-grupp tal-PPE nishtiq niproponi emenda orali f'paragrafu 10 U l-emenda hija ta' kemm waħda. Il-kelma hija directly, direttament, u l-paragrafu għaxra jgħid hekk. Nikwota. Its strong disapproval of the lack of an EU response to the ongoing situation in Bahrain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 End of quotation. Unna la il-kotazzjoni għemmek, grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Andrikene. Wir Grazie, signor Andrikene. Meno kontra din l-emendorari le? Zewġ partijiet paragrafu 10, l-ewwel parti minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit it-tini parti favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Rezoluzzjoni kif emendata minnu favur kontra astenzjonijiet ir-rezoluzzjoni u kol adottata b'mod unanimu set rezoluzzjonijiet fuq situazzjoni fil-Repubblika Ċentrafrikana, hawnhekk għandna mozzjoni rezoluzzjoni konġunta li taqgħad sitt gruppi sur Paxka, mem l emenda: nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni miftuħa. Nivvota kulħadd? Tajjeb wisq, votazzjoni magħluqa. 51 favur, astenzjoni waħda, ir-riżoluzzjoni hija adottata. Il-minuti għal dis-seduta se jkunu disponibli għall approvazzjoni fil-sessjoni li mis jekk ħatmu kontra ir-riżoluzzjoni ta' datat illum se jkunu indirizzati l-individwi l-korpi msemmija jidher li ħatmu kontra nis-sospenda unek seduta u t il-ġimma